Is-sitwazzjoni qiegħda tinbidel ta' spiss u kull sija qed ikollna aħbarijiet ġodda dwar din il-kwistjoni. Għall-informazzjoni tagħkom kollegi, membri ta' delegazzjoni tal-Parlament mill-Indonezja qegħdin fil galerija tal-viżitaturi u nixtieq nilqab mod partikolari l eccellenza tiegħu Kamal għal Istanbul. Delegacji Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym... Delegazzjoni mill-Indonezja. Da awnek bħala parti mill-Assemblea Interparlamentari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indonezja hija parti minn soċjetà li qiegħda tiżviluppa u hija importanti ħafna mod partikolari għall assoċjazzjoni tal-Nazzjonijiet tal-Xlok tal azja l-Unjoni Ewropea firmat eh, ftehim ma' dan il-pajjiż lura fl-2009 u ma' bi pjaċir kbir li jiena nilqa rappreżentanti mill-Parlament ta' l-Indonezja. Il-punt li jmiss